Mr. President, dear colleagues, uh, President, dear colleagues, on President, kollegi, fuq l-ordni tal-votazzjoni tagħna llum fuq il-lista għandna riżoluzzjoni li tiddetermina il-kriterji skont regola 88 Dan ifisser li maġġoranza hija meħtieġa maġġoranza kwalifikata biex tittieħed deċiżjoni mill-parlament. Alla stant miux adattat, mux xira li dan il-punt huwa fil-fat l aħħar punt fuq il-votazzjoni għandu jitpoġġa qabel votazzjonijiet leġislativi oħra iġifiri għandu jisir wara rapport grote fuq il-backloading. Niproponi rizoluzzjoni fuq il-karta il riċeklata jiġi eh, votat wara il-rapport grote. Grazzi. Sina ħassi, għaw xie oġġezzjonijiet għal proposta li għamlet il-Sinjura ħassi jekk memx lebda oġezzjoni, allura insegu il-proposta ta' Sinjura Hassi. Naddu issa a rapport Berlingwer Clays dwar il-program ta' ġustizja l-2014-2020. Il-votazzjoni hija miftuħa. <coughs> <coughs> Se cierra votazzjoni. Votazzjoni hija e magħluqa. El informe queda aprobado. Informe. Il-rapport huwa approvat. Issa nagħdu għal-rapport gons. il-programm ta' ċittadinanza u drittijiet tal-2014-2020 votazzjoni miftuħ. Se cierra la votazzjoni. Il-votazzjoni għamaluqa. Għaddiet. Rapport Winkler fuq il preferenzja autonomija għal-kummerċ għal-Moldova. Il-votazzjoni għam miftuħa. Se cierra la votación. Votazzjoni għamaluqa. Il-rapport ġi adottat. il-tem ta' subija eh, dwar il-sajt eh, bejn l-Unjoni Ewropea l-Marokk il-votazzjoni hija miftuħa. Se cierra votazzjoni. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Rapport ġi approvat. Steinbrook. Il-rekomandazzjoni. Il-rekomandazzjoni Steinbrook fuq il-konvenzjoni dwar is-sikurezza fl-użu ta' sostanzi kimiċi fuq ix-xogħol. Il-votazzjoni hija miftuħa. Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. Il-Matthew Uljon rapport ta' Maċjoljon li fabrikar leċitu traffikar tal-armi dawk favur, dawk kontra stanzjonijiet għaddiet. Votazzjon, xabe la votazzjon. Niverifikaw, il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa għaddiet. Il-rapport Scholz, il-ftim bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Il-rapport Moreira, l-importazzjoni ta' ċanga ġeja mill-annimali li ma jiġux ġew trattati bħala ċertu armada. Favur kontra. Ser nerġa' namel dil-votazzjoni. Jekk jogħġobkom, ollu jdejkom. Ir-rapport Moreira fuq l-importazzjoni ta' ċanga. Dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Rekomendazzjon Cotigny sobre accordo Ir-rapport Kotini, protokoll bejn l-Unjoni Ewropea u Repubblika ta' Cote d'Ivoire. Dak favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Ir-rapport maton importazzjoni ta' ċertu prodotti ta' sajt fil-Gżejjer Kanari. Il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija miftuħa. Sierra votazzjoni. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għadit. Rapport naranħo. Mobilizzazzjoni, għal Fond Ewropew tal-Aġġustament għal Globalizzazzjoni. Il-vot huwa miftuħ. Votazzjoni għamaluqa. Għaddit. Rapport Ninski. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew għall aġġustament għal globalizzazzjoni il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Rapport Kozlovski, l-istess suġġett. Il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet ir-rapport jegl negozjati għal ftejim ta' sħubija strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada. Il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Rapport Swinburne għafas kupru u rizoluzzjoni l-istituzzjonijiet mhux bankarji dawk favur, daw kontra sanzjonijiet għaddiet. Rapport Nibler Il-politika industriali spazjali għall-Unjoni Ewropea. Dawk favur, dawk kontra sanzjonijiet għaddiet. Rapport del Castillo dwar cloud computing. Dawk favur kontra sanzjonijiet għaddiet. Rapport sedo rapport ta' valwazzjoni dwar il-BREC da' favur kontra sanzjonijiet ta' diet. Il-rapport Rodost, il-politik komuni ta' sajt. Emenda wieħed l-ewwel parti l-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Maddiċ. It-tieni parti. Il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Maddiċ. il-pożizzjoni tal-Kunsill hija approvat. Approvata rapport Stevenson organizzazzjoni komuni tal-sajt ehm, u prodotti tal-akwakultura. Memx emendi, għal daqsant il-pozizjoni tal-Kunsil hija approvata. Ir-rapport Arsenis. Kondizjonijiet l-Atlantiku tal-Grigal, is-sajt tal-istokkiet tal-Bahar, fond u sajt fil-mijiet internazzjonali. 131 amenda mill-Kumitat Block vote, dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 29 l żewġ partijiet. L-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. Tnejn u 72 votazzjoni nominali l-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Wieħed tlieta wieħed dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet niverifikaw il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Li mistaqa. Il-proposta tal-Kummissjoni dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. Is-sura l-seni se kjoġbok. Grazzi, President skont regola 57 it-tieni paragrafu nixtieq li l-vot finali għal-riżoluzzjoni leġislativa jiġi post-post u jgħaddi għal-Kumitat biex jibdew in-negozjati għal-ftehim tal-ewwel qari. Grazzi. Vamos a votar lo que nos ha propuesto el señor Arsenis. Nivvotaw fil-proposta tas-Sur Arsenis dak favur. Is-Sinjora Fraga. President, fisem il-grupp tiegħi nitlob li nieħdu il-votazzjoni fuq ir-riżoluzzjoni leġislattiva. Dan il-Parlament iffirma kompromess fost il-gruppi politiċi ewlenin u dan għandu uh, appoġġ uh, mill maġġoranza fil-Kamra ma nix nipposponu l-aħħar vot. Il-bira, il-kompromess inkiser, imma nitlob li nieħdu votazzjoni fuq il-kompromess. Kienem uh, eh, maġġoranza fil-Kumitat tas sajt biex jappoġġa dan. Nitlob li l-votazzjoni tsir issa. Sì, de todas formas, signora Fraga, di accordo con Skont ir-regolamentazzjoni, signora Fraga, dak li qed jiġi propost mis sur Arsen iridu nivvutaw fuq u xorta waħda. Jekk inti tkompli bil-rekomendazzjoni u bil-proposta, jim xaġa kontra dak li qal is-sur Arsenis tista' tivvota. Fi kwalunkwe każ iridu nivvotaw, ser nivvutaw fil-proposta tas-sur Arsenis. Nipposponu il-vot finali. Dawk favur tal-proposta tas-sur Arsenis li nipposponu l-vot. Dawk kontra. Assenzjonijiet maddiċ. Il-proposta ta' Sor Arsenis ma ġietx aċċettata. Vamos a comprobarlo, vamos a comprobarlo. Se la votazzjoni. Nivverifikaw, il-votazzjoni hija miftuħa. Se cierra votazzjon? Il-votazzjoni hija magħluqa. Ma' ma ġietx il-proposta ta' Sir Arsenis. Issa ser nivvotaw fuq il-proċedura ir-riżoluzzjoni leġislativa leġislattiva l-votazzjoni hija miftuħa. Se cierra la votazzjoni. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Ir-riżoluzzjoni leġislattiva għaddiet. Issa għandu rapport Gardini fuq il-mekkanizmi għal protezzjoni ċivili. Nivvutaw fuq blok wieħed dawk favur, dawk kontra, sanzjonijiet għaddit. Tini blok jaqa u issa ser ser nivvutaw fil-proposta tal-Kummissjoni dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet. ser nivvotaw fuq l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġislativa għandna żewġ emendi 107 dawk favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Ma nivvotaw fuq emenda 108 dawk favur kontra stenzjonijiet għaddiet. Issa ser nivvotaw fuq il-rezoluzzjoni leġislativa kollha kemm il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija maluqa. Għaddiet. Il-rapport Sanchez Presedo ftehim marbut mal-proprjetà residenzjali. Emenda wieħed wieħed minja dawk favur. Dawk kontra stenzjonijiet għaddiet. Nivvutaw issa fuq il-proposta tal-Kummissjoni dawk favur dawk kontra għaddiet il-rezoluzzjoni legislativa, votazzjoni nominali, votazzjoni għamiftuħa. miftuħa. Il-votazzjoni għamaluqa. maluqa. Għaddiet. Il-rapport Murphy. Importazzjoni ta' Ross li oriġina mill-Bangladesh. Block vote, emendi wieħed sa tnax, dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 13, dawk favur, dawk kontra. Niverifikaw. Emenda 13, il-votazzjoni hija miftuħa. Niverifikaw b'mod elettroniku. Il-votazzjoni hija magħluqa. 13 ġiet adottata. Il-proposta tal-Kummissjoni dak favur kontra stenzjonijiet għaddiet u r-riżoluzzjoni leġislattiva Signor Murphy. Sir Murphy, kjoġbok. Grazie, President. Bazi ta' regola 57 paragrafu 2 ta' eh, proċedura ma nħidux votazzjoni niproponi ma nħidux votazzjoni nirreferu għallura fil komitat ta' bażi tal-mandat tal-voti f'din il-plenarja aħna eh, ser namlu l-ewwel eh, negozjati ta' trialogu flimkien mal-Kummissjoni biex nippruvaw ikonna ftejm wara l-ewwel qari. Tajjeb, nivvotaw fuq il-proposta ta' Sur Murphy dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit. Mela, issa, naddu għal rapport li jmiss il-rapport Grote. Laza ta' żmien għal irkan tal-kwoti tal-gassijiet serra. Naddu direttament għal riżoluzzjoni leġislativa votazzjoni nominali votazzjoni għamiftuħa. Il-votazzjoni hija maluqa għaddiet. It-talba tas-Sinjura Ħassi ser nifutaw fuq il-dokument, nifutaw fuq Emenda 10, dawk favur. Dawk kontra. Idin nivvutaw ġifiri fuq fuq il-rapport Le, fuq l-istabiliment tal-kriterji determinaw meta ċertu tipi ta' karta riċiklata ma xiet isu bħala skart. Għed nivvotaw fuq dak. Ġiż McGuinness. Is-Sinjura McGuinness jekk jogħġbok. Ah, at last, Mr. President. President, provanejnek f'xolok l-aħħar paġna tal-lista tal-votazzjoni tagħna fuqa qegħdin nivvotaw ma nafx kulħadd fem fuq xiex qegħdin nivvotaw. Grazzi, kwalunkwe għajnuna tkun utli, Signora McKinney, fi żminijiet tan diffiċli. Every, everyone is aware of what we are voting. Kulħat jafu xid nivvotaw? Tajjeb, tajab ħafna. <laughs> Emienda numero 10, votos a favor. Emenda 10, dak favur. Dak kontra. Stazzjonijiet. Niverifikaw. Il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Ħaddiet. Emenda wieħed dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, niverifikaw il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni għamaluqa. Viċin imma maddiċ. Emenda numru 2, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma dieċ. Emenda 3, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda erba dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet. Għaddiet. Niverifikaw erba l-votazzjoni hija miftuħa. Niverifikaw b'mod elettroniku fuq numru erba. Se tjera votazzjoni. Il-votazzjoni hija magħluqa. Ma' ditx. Emenda ħamsa dak favur. Dak kontra. Stenzjonijiet. Niverifikaw. Il-votazzjoni hija magħluqa. Tierra, la votazzjoni. Il-votazzjoni hija magħluqa. Ma Sitta, dak favur kontra astenzjonijiet niverifikaw il-votazzjoni għam miftuħa il-votazzjoni għam maluqa ma ditx 8. Il-votazzjoni. Le. Emenda 8. Dawk favur. Mienda numero 7. Voto a favor. Numru 7 qed nagħmlu. Dawk favur. Dawk kontra. Niverifikaw. Il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Reċċazzata. Ma ġietx. Numero 8. 8. Emenda tminja dak favur. Kontra. Astenzjonijiet nivverifikaw. Il-votazzjoni hija miftuħa. Se cierra votazzjoni. Il-votazzjoni hija magħluqa. Maddiċ. Emenda disa. Il-votazzjoni. Anzi, dawk favur kontra astenzjonijiet niverifikaw il-votazzjoni hija miftuħa għal numru 9. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Issa nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi. Votazzjoni nominali. Il-votazzjoni hija miftuħa.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 Ma nishtiq jiena ninterrompi il-vot imma tlab tal-mikrofonu kemm il-darba għax il-rapport il-magna tal-votazzjoni ma kien iċċed taħdem imma jiena votajt favur. Issa ħan interrompu din is-sessjoni tal-votazzjoni għal asseduta formali u għad-diskors minn eh, Ibrahim Bukabakar Keita l-President tal-Mali. Nkomplu bil-votazzjonijiet fin-nofsija, grazzi.